Mela, ħanivotaw fuq il-rapport interim fuq l-MFF. L-istaff tagħna ilu jaħdem tul il-lejl biex jikkonkludi kollox. Mela, qabdu il- karti tal-votazzjoni ta'kom għanna ista speċjali l-lum, il-rapporters jixtuqu jgħidu jispiegaw xaħġa? Le? Mela, kompromiss wieħed tar rapporter dawk li huma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nistaw naddu għal paragrafu 2 il-emendorali tar rapporter ġviri l-infakru l-importanza tal-finanzi pubbliċi sodi favur, kontra, infakru l-importanza ta' finanzi pubbliċi sodi. Fidejkom imma. Astenzjonijiet? Għaddit. Mela għuet 22, dak favur? Kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Richard Ashworth, minn 23, rapporter wa kontra ma taddix. 24 ta' Sidonja, rapporter wa favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet, tati. Salvator, 31, rapporter favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet, tati. Il-tini kompromess ta' rapporters, dawk favur, kontra, Hemm tlieta. Astenzjonijiet tati. Issa li miss jaqgħu. Helga 32 dok favur. Dok kontra. Jidher li kull ħadd barra l-ħodur huwa kontra, mela ma tgħaddix. 33 Mart Andres, rapporteurs huwa kontra, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 34 Andrew Duff. l-emenda bil-fond ta' rapporter. Iġviri, nbidlu l-kelma deficit, public deficit bil-klim, deficit u dejn mm, publiku. E, iva di għaddiet mod unanimu. Kompromess tlieta ta' rapporters dak favur, kontra, assenzjonijiet ta' di. Kompromess erba dak favur, kontra, astensjonijiet ta' di. Kompromess 5 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 6 dawk favur kontra Brilliant 3 astensjonijiet taddi. Emenda 56 Andrew Duff, rapporteru kontra dawk favur sitta, ħamsa, kontra. Lo kontra, astenzjonijiet ma taddix. Seba ħamsi, rapportewa kontra dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 58, rapportewa kontra, dawk favur, klita kontra, il-maġġoranza astenzjonijiet ma taddix. Gwe 59, wa kontra, dak favur, Rapporter kontra. Mhix rakkomandazzjoni ġifiri di hija informazzjoni mela kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Bata għandna l-emenda 60. Tajab? Ta' Helga, rapporterżu huma kontra dawk favur? kontra astenzjonijiet ma taddix. Sidonja 61 rapporter ma kontra dawk favur. Sidonja ja favur taħasess. Mxitnejt li ta' oħra. Dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Gu 62, il-rapporter zuma favur, dawk li ma favur, kontra. Assessjoniet, tanti. Il-teksta kompromess numru 7 ta' rapporters, dawk favur, kontra. Assessjoniet, tanti. Iżda, irridu nivvotaw fuq 63 il-rapporters jaċċettawha bħala żieda Le? Le. Mela, il-gwe prezentaw dan bħala zida, iżda rapporter ma jridu, ma rapporters ma jridu, dak favur? Il-gwe u il-ħodor, dak kontra, il-komplement, astensjonijiet, ma taddix. Il-kompromess seba jiġi adottat minajr eh, din iż-żieda. Il-kompromess numru 8 mir rapporters dak favur? kontra, wieħed, Assenzjonijiet? taddi. Erba u u sebajn u di dawk favur gwe kontra assenzjonijiet ma taddix. 75 Jute Hag. Rapporter Zuma favur. Kontra assenzjonijiet taddi. L-emenda 6 u 7 l favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess disa ta' rapporters ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 10 ta' rapporters ta' favur Anzi, skużawni. Iva, il-PPE talbu għal votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti e, biex bil-enfasi fuq l-reġuni l-inqas sviluppati. Iġvi tekst kollu kemmu imma minajr il-reġuni inqas sviluppati. Daw favur kontra? Dej, astenzjonijiet taddi. Issa t-tini parti hija b'dawk il-reġuni il reġuni l azviluppati dawk favur, kontra, ħajkonna namlu verifika fuq di. Il-rapporters huma favur ta' din it-tieni parti. Rapporters, intom favur jew kontra din il-parti? Intom favur din it tini parti. Fiċli u ħaġa. Mela votajtu? Mela, votazzjoni maluqa. 22 favur 12 kontra żewġ astenzjonijiet għaddiet. Mela l-enfasi fuq il-reġuni inqas ħatibqa' fit-tekst. l-emenda design Salvador hija irtirata, il-kompromess numru 11 dak favur kontra astenzjonijiet, hemm tlieta kontra astenzjonijiet tagħti. Għanna l-emenda 103 ta' jutse dak favur kontra astenzjonijiet tagħti. Il-kompromess numru 12 ta' rapporters u għaw emenda bil-fom, rridu nifutaw fuq l-emenda bil-fom l-ewel? Il-rapporter. Mela l-ewwel hemm l-emenda 12 il-kompromess u mbagħad l-emenda bil-fom ta' soċjalisti. Tajb wisq. Il-kompromess 12 minajr il-emenda bil-fom dak favur kontra astensjonijiet tazzi. Issa l-emenda bil-fom li qed tbiddel Youth Scheme bil-Claim Youth Guarantee Scheme dak favur kontra astensjonijiet mela maġġoranza favur. Hemm xi ftit nies fil-PPL ma' kontra ma l-maġġoranza hija favur. Il-medda ta' kompromess minnaħa ta' rapporters numru 13, favur, kontra, kontra jidr li ħamsa, astensjonijiet tati. Kompromess 14 ta' rapporters dak favur, kontra, astenzjonijiet tati. Isem l-emenda 111 Dinja zida li rapport ma kontri dawk favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Kompromess 15 ta' rapporters dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess 16 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. 121 ta' Sidonja, eh, rapporters ma kontra dawk favur. Tnej? kontra, komplement, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 17 ta' rapporters dak favur, kontra, astensjonijiet taddi. 124 e, minn favur, ħadd mela, ta' mela 125 ta' Sidonja rapporters ma kontra dak favur, Sidonja hija fil-fatt favur. Komplement ma kollha kontra ma taddix. Nistgħu nieħdu 126 u 127 flimkien? Le, wejja. Mela gwe u il-min ma jaqblux mela 126 dak favur Dok kontra, assessjonijiet. Ma taddix, 127 favur, il-gwe huma favur, Richard ħajħu gosbi għadi, kontra astenzjonijiet ma taddix. 128 dajda, dak favur, rapporter wa favur, kontra astenzjonijiet taddi. Sidonia 130, rapporter huma kontra, favur, erba il-kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 18 ta' rapporters dak li ma favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess 19 ta' rapporters. Dak favur, dak kontra, astensjonijiet taddi. Issa irridu nivvotaw fuq il-menda 133 ta' Esta Delanga bħala zjeda imma rapporters huma kontra. Min huwa favur? Kontra? Assessjonijiet ma taddix. Mela, il-kompromess ta' ġi aċċettat minna l-emenda 133. Issa, il-kompromess 20 Eh, u l-emenda 137 hija żieda li tġi wara. Ġifiri, il-kompromess 20 minajr l-emenda 137, mhux hekk. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Issa, 137 pala zida rapporter zuma kontra dawk favur. 8, issa dawk kontra, iżir minn 8. Assenzjonijiet ma taddix. Nistani hum 142 u 143 flimkien? Le? 10-142 rapporters kontra dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 143 dak favur 3 kontra astenzjonijiet ma taddix. Mela, 144, Markus Pipo, dawk favur, rapporters ma favur. Kontra? Seba? Astenzjonijiet taddi. 145 pipa imma il-rapporter huwa kontra d-darba. Favur erba da kontra astazzjonijiet ma taddix. 146 Estet Langer, rapporter kontra dawk favur jidher li ħat ma jrida mela wieħed 148 ta' Richard Ashworth ħadd ma jrid jivvota għalih laqqas 149 ta' Helga emenda bil-fomu, rapporters ma' favur dawk favur. Kontra? Tnejn tlieta. ta' tgħaddi. Bl-emenda orali. 150 Ja kompatibli ma' rapporti ma' kontra dawk favur. Erba, kontra, Astensjoniet? ma taddix. 151 ta' Richard, rapporti ma' kontra dawk favur, kontra, Astensjoniet? ma taddix. Il-kompromess 21 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. U naslu għall-emenda 152 ta' Johan Kluter. Rapporters kontra, dak favur, kontra. Kienem ħafna kontra, l-astensjonijiet ma taddix. Nistaniħu 153 u 154 flimkien, grazzi ħafna, rapporters huma kontra, dak favur, daw kontra astensjonijiet ma taddix. 155 rapporter huma kontra dawk favur, wieħed dawk kontra maġranza astensjonijiet ma taddix. 56, emenda orali ta' rapporters sabiex nkunu nistaw nitrattaw l-istituzzjonijiet f'mod individwali rak favur kontra Wieħed kontra astensjonijiet tgħaddi. Anzi żewġ voti kontra ma xorta bdiet. Jiena għandi kumment fuq iż-żewġ emendi ta' wara fuq il-kwissim ta' CTC. Hemm differenza żgħira ħafna bej dawn iż-żewġ emendi Eh, ta' sede uniku fil-fat. Eh, Nishti li ma taċċettawx tivvotaw kontra eh, l-ewwel emenda għaliex it-tieni waħda hija eżattament l-istess formulazzjoni li għandna fir-rapport xor u naħseb li aħjar inżommu ma' dik il-formulazzjoni u mhux il-formulazzjoni li qed jippreżenta Ashworth. Ġifieri nivvotaw favur 158 u mhux 157. Richard mux jgħataw biex jirtira l-emenda tiegħu. Għalek, mela, nivvotaw fuq 157, il-rapporterżu ma kontra, dawk favur, kontra, l astenzjonijiet ma taddix. 158 joran, dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Il-kompromess 22 ta' rapporters dak favur kontra assenzjonijiet taddi. Sidonia Emenda orali ta' rapporters għal l-emenda ta' 162 irridu inneħu il-klim effects the pre-allocated funds not to u daqsek. Ma nafux eżattament x'man nixħan għamlu ma dikja l-emenda. Dawk favur? Dawk kontra? Klieta? Astensjonijiet tardi. 163 hija kompatibbli ma' rapporters ma toġobhomx, dawk favur. Miskin surrodi. Minna mela, dik ma taddix. 164 rapporters kontra, dawk favur. Jidher li ħadd mu favur. Mela dik telqet ukoll. 165, 166 nisa noħdom flimkien, din għandu ta' Richard imma rapporter kontra, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Kompromess li ta' rapporters. Emenda bil-fom wara. Iva 20 minajr l-emenda bil-fom tal-aldi. Dawk favur, dawk kontra, mwet kontra, astenzjonijiet taddi. Issa l-emenda bil-fom, issa nżidu such as a strict application, etc., etc. Dak favur. Hmm. Kontra? Assenzjonijiet ma taddix. Għalek il-kompromess huwa adottat minn minar l-emendorali. 168 ta' Jan Mulder ma' rapporter stoġo bondi, dawk favur, kontra jidr li ħadd mela din tati. Paragrafu 48, emenda orali ta' rapporters minna reclaim the continuation of dawk favur, dawk kontra, assessjonijiet tati. 169 ġiet irtirata minn Ejda. sebajn ta' Richards, il-rapporter ma' kontra, dawk favur, wieħed kontra, astenzjonijiet ma taddix. sebajn tal-gwe zewċ partijiet għal jadi. Il-rapporter ma' favur l-ewwel parti. Min huwa favur l-ewwel parti? Dawk kontra l-ewwel parti, astenzjonijiet mal-diktati. Issa t-tieni parti il rapporter huma kontra dak favur, il-gwe dak kontra, il-komplement, astenzjonijiet, it-tieni parti mela ma taddix. 172 Frederic Dardan em, emenda orali ta' rapporters dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 24 ta' rapporters dawk favur, kontra, wieħed kontra, astensjonijiet taddi. 175 ta' joran il-rapporters toġobom dawk favur, dawk kontra, wieħed kontra, astensjonijiet ma' taddi. 176 issa sajmis eh, Sidonia, rapporters ma' kontra, dawk favur, wieħed Wieħed jew wieħed u nofs, anzi tnej. Dak kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix. 177 ta' għalda, rapporter ma kontra. Ndi ma tgħaddix issa 178 ta' Andrew Duff, emenda orali mir-rapporters dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Bija 79 ejda Rapporteri tuġa bondak favur kontra astenzjonijiet taddi. Nista' nieħdu 180-181 flimkien minn mill-gwe rapporteri ma' kontra, dak favur, gwe u l-ħodor, dak kontra, mm, pratikament il-komplement, astenzjonijiet ma taddix. Il-kompromess 25. Dawk favur, dawk kontra, tnej, astensjonijiet, tnejn. Imma din taddi. 186 talda, rapporter zuma kontra, dawk favur, gwe wieħed mill-ħodor, laqas, le, le, tal-gwe biss. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. 87 ta' Sidonja. Il-rapporters huma favur. Dak favur? Kontra? Wieħed kontra sanzjonijiet stati. Minja 88 tal-azlo ġiet tirata, li mis ta' George Lyon, rapporter ma' kontra dak favur, u ngħid lieta, kontra, astensjonijiet ma' taddix. mija u design, Andrew Dove, rapporter u kontra, dak favur. Miskin Andrew. Ħadd ma appoġġa l-emenda tiegħu issa. U mija wieħed u design ta' Sidonja, dak favur. Aw kontra. Astensjonijiet ma taddix. 102 u design ta' Andrew Duff, rapporters u ma kon u favur, dawk favur, dawk kontra, tlieta, astensjonijiet taddi. 193 ta' Richard, rapporter ma' kontra dawk favur? Mija erba u design ta' Helga din ġiet u design ta' Richard, rapporter ma' kontra, dawk favur, mela wieħed kontra, astenzjonijiet ma' taddix. 196 ta' Sidonja. Votazzjoni maqsuma li kienet ġi proposta mir rapporters sa as soon as possible ġviri l-paragrafu dawk favur kontra astensjonijiet tati. It-tini parti il-rapporters ma kontra dawk favur tnej kontra astensjonijiet mela t-tini parti ma tatix. Maħx kafellu? Bisserta? Ne, maħx kafe. Is-soltu la darba tagħmel numru ta' emendi diġibu lek il-kafe għawnu l-kafe. Merci, messieurs les rapporteurs. Bon, alors. Grazie, les rapporteurs. Għadda, nistaw nieħdu 197 u 198 flimkien, Iva, tajab, mela, mendi taxwert, rapporters u ma kontra, favur, ħat, mela di ma taddi xwihet 198 ta' Sidonja, rapporters u ma favur, dak favur, kontra, assessjoniet ma xwihet. Kompromess 25 ta' rapporters, dok favur, kontra, u għed kontra, astenzjonijiet tati. Iżda xorta waħda rridu nivvotaw fuq l-oħrajn. Ma nafx kien eh, xkienet l-idea wara dan il-kompromess, imma xorta waħda. Mela rapporters fil-menda 200, dawk favur, kontra ta' stati. 201 Richard, il-rapporters huma kontra dawk favur, ħadd mela ċaw ċaw. Li ma taddix, eh, emenda 202 ta' Andrew Duff, il-rapporters huma kontra, min huwa favur, ħadd huwa favur Andrew Duff u, u vera mkisser din il-ħaġa. U naslu issa għal-premessi mela minn dak li ta' Richard, il-rapporters huma favur, dak favur, kontra, Astenzjonijiet tati. Menda erba Helga hija kompatibbli dawk favur kontra Wieħed kontra astenzjonijiet tati. Ħamsa ta' Richard. Ir-rapporters jaqblu dawk favur kontra xi sitta. Astenzjonijiet tati. Iżda maġġoranza differenti. Kompromess 26 ta' rapporters dawk favur. Kontra. Għed kontra assenzjonijiet taddi. Issa l-emenda dissa ta' Helga rapporters huma kontra dawk favur. Erba. ħamsa. Ta' kontra. Assenzjonijiet ma taddix. L-emenda 10 ta' Helga rapporters da darba ma' favur. Eh, dawk favur. Kontra. assenzjonijiet taddi. Emenda 11 ħaga? B'emenda orali minna ħatu rapporters biex inneħħu l-klim political, l-kelma political. Dawk favur? Kontra? Intnej kontra. Assenzjonijiet? Mela, dik il-kelma saw neħwa. Għaddit. Mela emenda 12 ħelga, il-rapporter huwa kontra, il-rapporter kontra, dawk favur, kontra, assenzjonijiet ma taddix. Kompromess 27 ta' rapporters a favur kontra astenzjonijiet taddi. Mbak bek naslu għal l-emenda 16 ta' Andrew Duff dawk favur, wieħed kontra, astensjonijiet ma taddix. Ċitazzjonijiet issa eh, Jan Mulders, l-emenda wieħed, l-emenda orali ta' rapporters dawk favur, kontra, astazzjonijiet tati. L-emenda tnejta Jean-Pierre Rodiz, l-rapporters ma kontra dawk favur, il-gwe jappoġġaw daw kontra astazzjonijiet ma taddix. U dan ifisser issa li nistaw nistaw naddu malar malar l-aħħar vot. Għanti tuni ċans. Voilà, le vote final, donc le vote est ouvert. Mela, ħar votazzjoni, votazzjoni hija miftuħa. Għada miftuħa l-votazzjoni. Tlieta riqdin 37 minn 40 dawk li ħadu l-kafe naħseb ivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Mela 34 favur, wieħed kontra, tnejn żewġ astazzjonijiet proset li żewġ rapporters. Proset, proset, biċċa xogħol verament eċċellenti. U issa jina naf li jintom il-koll tafu eżattament fuq xie votajtu. Iżda mbagħad forsi l-kumplament tan-nies fil-Kamra jixtiequ jkunu jafu li aħna issa adottajna emendi ta' emenda ta' kompromess li tikkunsidra l-opinjonijiet tal-kumitati l-oħra. Ġu paragrafu 66, l-importanza tal-opinjonijiet nessi tal-Kumitati tal-Parlament Ewropew jikkumplementaw u jagħtu eh, gwida u dettalji l-linji gwida tan-negozjati tal-MFF li jinsabu f'din ir-riżoluzzjoni. Insistu li il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal-politika li huma kontenuti f'din dawn l-opinjonijiet għandhom jgħinu u jgħatu eh, għajnuna eh, li negozjati. U għalek hija l-pożizzjoni li il-proċedura speċifika tal-MFF m'għandix tindirizza kwistjonijiet li huma soġġetti għal proċeduri leġislativi ordinari. Dan huwa importanti ħafna u il-grupp ta' kuntat immexxi mill-President Schulz propju dan li xtaq dinja l-bazi li fuq ah, delegazzjoni kienet qed tinnegozja mal-Kunsill U huwa f'dak l-ispirtu li aħna se nkomplu la darba mbaħt il-votazzjoni tiġi konfermata mill-Kamra fil-Plenarja. Illum il-11 ta' Ottubru in-negozjati bdew uffiċjalment fit-12 ta' Ottubru tal-2011. Iżawa biss ftit ġranet oħra li negozjati ħaj jibdew bis-serjetà avec le MFF, parce qu'il y a le rapport. Għadna ma nix l-estim il-FF, għax għalba għanna rapport li rridu nivvutaw fuq u. ta' ġan Luka Dehan. Suppost kontkom il-lista u d-dimkom fuq il-rapport dwar il-regolament fuq il-VAT ħan nifuta fuq l-erba eh, emendi f'daqqa. Minu favur, minu kontra. Astenzjoni waħda. Naddu issa għal premessi l-emenda 56? fi blok minu favur kontra Astenzjoni għaddit. Is-seba' mitlubi Dina ġitir tirata. Nivotaw issa mela permezz uh, tal-votazzjoni elettronika fuq uh, il-rapport kollu. Mela, mux kullħat vota sissa. Għanna bis 36 votant, ġifiri għaw xaħat minn uh, għanna 38 issa. Alla imma luqa suppost u xorta edha tiżdiet il-votazzjoni. Mela, 35 favur, wieħed kontra u tnejn eh, astenaw. Nifraħ li Ġanluk ta' dan ix-xogħol tajjeb tiegħu. Mela, issa l estajna mill-votazzjoni. Il-bira però fuq fuq talba tal-Onorevoli Gressle u bilma Fernandez aħna qbilna li nerġaw induru fuq trasferiment numru 3 il-servizzi ta' azzjoni barranija aħna għamilna mistoqsijiet eh, tal-rapporter u rappresent il-rappresentant tal-EEAS hija hawnhekk magħna is-Sur Buxe dan huwa inkarigar inkarigat mill-budget tal-EEAS il-rapporter jixtieq iħu l-mikrofonu jixtieq jitkellem. Grazzi, President. Nista' nkun fil-qosor ħafna ma rridx noqgħod nerġa' nirrepeti dak li qed il-bieraħ. il bieraħ xtaqt nfakkarkom fuq dak illi edna, dan huwa budget, eh, emenda għal budget illi intbatet bħala informazzjoni l-10 fil-ceiling tal-10% ġiet irrispettata u r rekomandazzjoni tiegħi hija illi il-trasferimenti tal-ġejjini għal EEAS ikunu prezentati b'mod aktar tajjeb. U dan fil-fatt japplika mhux għal dawn it-trasferimenti biss imma l-kwalinkwa emenda ta' trasferiment eh, illi jsir. Aħna nafu li li jeset e jieħu l-ewwel passi tiegħu Iġifiri, anka jekk aħna rridu nifutaw għal dan it-trasferiment, jina lest li nappoġġa din dan it-trasferiment l-Onorevoli Gressler kalla xi dubji jekk tixtieq uh, uh, titkellem dwarhom dawn tista' eh, tamilom aħna kontenti kuntenti li hawn il-rappreżentant tal-IAS hawnhekk U ma nafx jekk l-onorevoli Gressler tixtieq terġa' titkellem. Nixtieq fakkarkom li hawnhekk qed nitkellmu dwar trasferiment eh, li għata taħt responsabilità ta' li EAS li fil-fatt li EAS tatna Eh, informazzjoni dwaru imma illi umbat eh, l-Honorable Gresser għal meċi kustjonijiet dwarom jina nishtiq nejt tejt l-Honorable Gressler illi dawn il-bidliet f'budget li diġa ġi adottat memx obbligazzjoni tal-istituzzjonijiet li tamilom irridu nifmuhom aħna, irridu nifmu għalfejn da trasferiment għalfejn għaw dan it-trasferiment. Din hija dover tal-istituzzjonijiet kollha minn din il-prezentazzjoni tal-IAS mhuwiex ċar li ma ammonti qegħdin jaqgħu taħt intestaturi differenti u kapitli differenti fih dan l-intestaturi. Barra minn hekk l-informazzjoni naqra mhix ċara biżejjed għax hawn erba' 4.5 miljoni illi iċċaqilu u ma jekk wieħed jagħmel il-kalkolu ma 4.4 miljoni illi iċċaqilu. Ġifieri wieħed ma jistax jaqbatu jivvota favur eh, ta' trasferiment. Jekk tħarsu lejn l-ammont individwali li ċaqil u inti tasal f'konklużjoni illi f'linja 3000, per eżempju fejn hemm il-pagi tal-istaff id-delegazzjonijiet, il-bażi ta' dan ta' dawn ta' dawn mhumiex ċara. Mhix ċara hemm deficit ta' 6.4 miljun euro. Għal 23 post ġdid, jiena mhux qed kritika il-postijiet ġodda Iġifiri l-ispejjeż ta' post wieħed għal għal disa xhur huwa 280.000 euro li huwa oqali ħafna nafs li hemm spejjeż oħra eh, probabbilment qed u wkoll fuq uh, ammonti ta' 270,000 uh, uh, paga lil persuni li qegħdin f'pajjiżi oħra. L-affarijiet jiġifieri meta toddom mhux qegħdin jikkuntjaw tajjeb, l-affarijiet mhumiex ċari. U jina nishti għalek eh, illi eh, surbu xej spiegana l-affarijiet, l-affarijiet minn istituzzjonijiet oħra huma aktar ċari u li jes ridu jamlu l-istess eh, ħaġa. Jina nirringrazzakom tal-li tajtuni l-opportunità nejt għalfejn għandi dubji tiegħi. Surbu xej issa kjoġbu. Grazzi, President. Ovvjament, darboħra l-prezentazzjoni tagħna se tkun aħjar milli kienet din id-darba. Għamilna trasferimenti mill-kwartieri ġenerali eh, kien hemm biss element politiku minħabba dan. Aħna għalhekk tlabna eh, Eh, dawn il-28 pozizjoni għall l-2012. Pozizjonijiet eh, AAD. Għet nitkelmu fuq eh, ammonti differenti fin tessaturi differenti fin tessatura numru 2 l-ammont ta' 3.9 miljoni. Fil-previżjoni tagħna l-2012 eh, li nistaw namlu għal nħarsu lejn dak li tħallas fil-settembru tal-2012. Il-previżjonijiet tal-aħħar tliet xhur eh, fil-fatt kellna problema il-redeployment saru għabbazi ta' trasferimenti minn ottubru. Eh, fil-fat kienem anka pagi li eh, eh, tħalsu aħna Ma nafux eżattament però meta se jiġu impjegati ċertu nies. Wieħed iqis ukoll il-promozzjonijiet, il-vjaġġi li jsiru, l-iskola u naslu għal 104.4 miljuna euro. Dwar l-2012 għanna staff eh, funzjonarji eh, li ġew impjegati aktar milli fil-fatt eh, konna qegħdin nasbu fl-2011. Ġifiri l-affarijiet kienu ġodda għalina, u għalhekk ma sanix nagħmlu previżjonijiet. Dawn il-differenzi huma minħabba li livelli ta' impjieg differenti aktar mill-li ħsibna. Għanna kena ħafna vacancies għal 2012 imma rata vera għal issa tal-postijiet għall-impjek issa naqseta. Grazzi ħafna Inga. Ist jetzt nicht wirklich klarer geworden, muss ich mal <laughs> sagen. also, ähm, Können Sie nicht... Eh, ma, ma, eh, eh. xorta wahda jiena ma fimx l-affarijiet ma tistax toqgħod bil-qeda tibat li l-affarijiet bil-miktub u jiena nkun nista' noqgħod naqrom daw bil-kwiet. So, Jiena minix qed nagħmel dan biex impoġġik f'xi pożizzjoni ħażina, aħna għandna bżonn aktar trasparenza biex inkunu nistgħu nivutaw u inti tittatina il-ċifri b'mod aktar eh, ċari. Jekk jiena eh, nkun nista' nara bil-miktub dak li jinti għandek kemm spjegajt, qed nitkellmu dwar 23 post ġdid Jekk inti taqsam 6.4 miljun bi 23 ikollok 200 u 7 e, telef għal e, disa xhur. Eġifieri l-affarijiet hawnhekk huma għaljin x'għaw affarijiet oħra involuti. Et itini l-percentagġi 5.1, 8.95, jiena et nifem li dawn il-percentagġi huma figuri assoluti, xi figura ġdid, ċifri ġodda, hemm xi 20 post ta' xogħol ġdid warajhom dawn iċ-ċifri ġifiri persuni illi ġew impiegati mingħajr ma kien maħsub u għalhekk eh, żidu l-ispejjeż, eh, ġifiri il-528 u l-498 minn fejn ġew. Ma fimtik xed, eh, skużani, jiena ma fimxet, probabbli problema jagħti ma fimtik ximma. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek Grazzi tal-risposti tijak. Ovvjament, il-risposti ridu għan bil-miktub aħna. Aħna maħnix edin dubitaw il-punti illi ġew trattati mill-IAS. Aħna biss rridu illi fi żmien um, adattat natana l-informazzjoni li għanna bżon. Din li IAS hija istituzzjoni ġdida u għalek aħna nifmu illi uh, huwa diffiċli illi uh, Eh, wieħed fil-bidu iqassam il-rizorsi, il-ġestjoni eh, u tal-postu tal-ħaddima u minn dak il-għalinna eh, Sur buxe u jider li trasferiment qed jintalab minħabba imma kienx hemm tal-postijiet vakanti f'matul is-sena imma imma mbagħad daħlu ħaddiema li ma kinux maħsuba li ħajitlu, iġifieri e barra din l-ispjegazzjoni orali illi tajtna jkun tajjeb li inti dibatinna id-dettalji bil-miktub biex nifmu aħjar u dan jekk jista' jkun malajra. Grazzi ħafna. il-punt 8 jassa. il rapporta li Richard Ashworth fuq Hercule 3, Hercules 3. Grazzi, President Hercule 3, f'Deċembru tal-2011 il-Kommissjoni approvat proposta regolament fuq eh, il-programm eh, Hercules 3 għal promozzjoni tal-xol fil-qasam eh, ta' sigurta fil-finanzi tal-Unjoni. Dan il-programm jagħmel enfasi fuq il-kontrabbando ta' sigaretti u li falsifikar u għawnek aħna għanna ftejji ma' erba manifatturi ta' tabakka eh, internazjonali pala rapporterina nilqa l-inixjattiva li nġildu kontra l-frodi, l-korruzzjoni u attivitajiet oħra illegali li jaffettwaw l-interessi finanzjali tal-Unjoni Ewropea, però jibqa' mistoqsijiet fir rigward tal-effettività ta' dawn it-tipi ta' programmi u l-ispejjeż amministrattivi biex wieħed imexxihom u l-impatt fuq il-budget kollu, speċjalment fil-kuntest tal-MFF u negozja il-ġdida u negozjati tagħha. Fi din il-proposta hemm il-ħtieġa li wieħed inaqqas id-duplikazzjoni ta' xogħol l-overlaps bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri bil-programmi tagħhom biex u, u blodda kontr ra il-frodi u l-emendi edin jirriflettu dan l-emenda numru 2 per eżempju, rridu nassikuraw li sinerġiji ma l-inizjattivi nazzjonali jiġu msaħħa biex bekk intejbu l-impatt fuq il-meda ta' żmien twil tal-infiq f'dan il-programm u anka biex nassikuraw il-ħarsien tal-flus li jitħallsu mit-taxxi. Il- Sakemm naraw ir-riżultati tal-rapport indipendenti ma nistgħux nikkonfermaw li Hercule Tnejn kien suċċess u huwa għalhekk li jiena tajt l-aħħar sentenza fil-emenda numru 3 tiegħi nilqa u koll l-opinjoni tal-orti tal-awdituri, pero li xeq nisħaq illi fil-waqt l-orti tal-awdituri għandu jkun konsultat uh, fl-opinjoni tew qabel il-proposta biex nasikuraw illi l-opinjoni tagħhom tkun tista' titqies. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ġittittejjeb fil-ġejjieni. Mela, fuq livell ġenerali, jiena naqbel ma l-evalwazzjoni tal-orti tal-auditor u anka l-evalwazzjoniet li huma meħtieġa li rridu jkunu indipendenti u rridu hemm evalwazzjoni tajjeb tal-valur miżjud fir-rigward tal-assistenza teknika. Irridu nifukaw fuq ir-riżultati miksuba kontra l-anijiet li wieħed ikun għamel indikaturi tal-prestazzjoni u anka eh, mill-lezzjonijiet li nkunu ħadna biex nimmodifikaw il-programmi tal-futur pal dawk tal-2014 u l-2020. Din hija ir-raġuni tal-emendi tiegħi 4567. Jiena jina naqbel mal-pozizjoni tal-auditori fuq il-kofinanzjar u rata ta' dan E, palissa miex adattata di jina inħoss li rata tal-kofinanzjar għanda tkun 50% biex nassikuraw li l-interessi nazjonali jiġu imbilanċjati, pero naqbel illi f'ċirkustanzi eccezjonali u ġustifikati dan jista jizdiet għal 80% u din hija riflessa fl-emenda tiegħi numru 12 dwar il-pakket finanzjarju tal-implementazzjoni ta' dan il-programm ta' bejn l-2014 u l-2020 dan huwa 110 miljun euro. Dan jirrappreżenta żieda sustanzjali fuq il-Hercule 2 u f'dan il-kuntest u anka fil kontest tal-MFF kollu kemmu jina eh, nitlob Eh, illi wieħed iżom ideħa aktar nidentifikaw fejn nistgħu nifrankaw il-flus u l-emenda disa' u għaxra jirriflettu l-pożizzjoni tiegħi fuq dan il-punt. Nispera li nistgħu naħdmu b'mod kostruttiv flimkien biex nipproduċu opinjoni tajba jiena ħerqan ħafna li naħdem għal shadow rapporters u li nisma' il-kummenti u suġġerimenti li l-kollegi jista' jkollhom. Grazzi ħafna. Grazzi Richard. L-Honorable Gressler. Jiena ixċa daw rapporter, imma nixtieq ngħid xi kelmtejn. Din hija kwestjoni importanti għall-Unjoni Ewropea imma waħda eh, eh, naqra fil-ġemp, konflitt bejn l-Istati Membru l-Unjoni Ewropea. Eh, Fil-Kumitat tal-Budget ħafna drabi kenna naqra tilwim anka mal-qorti tal-awdituri fuq il-ġestjoni ta' Hercule Eh, imħabba nuqqas ta' trasparenza ta' kif kienu qegħdin jintużaw il-fondi. Richard, jiena ħankun qed nagħmel xi emendi, irridu nassikuraw li jkun hemm rapportar tajjeb dak li ġara bil-flus, nirringrazzja l-kollegi kollha li jenuni u anka l rizerva li ħloqna l-budget li jmiss, nixtieq nkunu nafu però x'sar bil-flus eh, għal dawn il-programmi fil-passat, ġiri jitħol fil-bażi legali, għanna bżon rapport ta' kif qed jintużaw il-fondi fil-programmi Hercules. Hercules, il-kumpaniji ta' tabak ħalsu xi żewġ biljun fil-budget tal-istati membri. E, issa hemm 10% li rridu nużaw bħala investimenti fl-istati membri biex ma jkunx hemm dan il-kontrabandu, jiġifieri qed nitkellmu fuq iko-finanzjar. 50% semmejt inti, imma hemm e, e, xi riservi l-ewla f'qegħdin jgħidu illi e, l-Unjoni Ewropea ħalset tħallas minn fil-mija u fil jitħallsu mill-istati membri. Irridu nħarsu l-kussoniet li huma marbuta ma' ġustizja u anka l-wol tal-istat. Eridu naraw anka jekk diġa intinefqux il-flows nix l-infrastrutturi adattati biex inwaqfu l-kutrabandu eh, ta' sigaretti pajizi konċernati bħal pereżempju l-pajjiżi tal-Baltiku u l-Bulgarija pereżempju eh, fejn jisir ħafna kutrabandu anka f'pajjiżi terzi. Jiġifieri jridu napoġġaw biex eh, eh napoġġaw ir-rapportar aħjar biex inkunu nafu eżattament qed jiġri bil-flus fejn ġew investiti l-flus, x'infrastruttura hemm u jekk hux qed tiġi mantenuta tajjeb u jekk hix qiegħda taħdem tajjeb. Ma nafux jekk hux qed taħdem tajjeb l-infrastruttura u x'ġara bil-flus ġi investit fiha. Jiġifieri, fisem il-Kumitat tal-Kontroll tal-Baġit nixtieq inkun ikolli ftit influenza jiena dwar dan huwa importanti ħafna nkam ħabba l-riżorsi involuti. Danke, Herr Präsident. Um teile die äh, gerechtigkeitspolitischen Erwägungen von. Grazie Presidenti, na naqbel mal l-evalwazzjoni ta' Eshwert dwar il-kwistjoni tal-ġustizzja u l-gwaljanza unek. Qed nitkellmu dwar artikolu 325 il-kompetenzi komuni u l-protezzjoni finanzjera tal-Unjoni Ewropea. Għalek iridu namlu divizjoni bejn tnejn unek, ġifieri 50% u 50%. Dinja il-konklużjoni l-iktar waħda ovvja, iżda dinja jaktar komplikata minn hekk. Nafu mill-tarif li tana Europol fejn jinsabu il-flussi ta' kummerċ illegali tal-kontrabandu. Is-sitwazzjoni mhix daqshekk l-istess, daqsek omogenja fl-Unjoni Ewropea l-Italja, il-gżejjer tal-Renju Unit hemm problemi differenti fl-Awstrija pereżempju. M'hemmx frontieri esterni jew inkella aeroporti kbar. Iżda f'pajjiżi oħra hemm frontieri esterni u għalhekk is-sitwazzjoni hija aktar problematika għandha tiġi monitorjata l-Greċja pereżempju nafu li hemmhekk il-Greċja ma jistawx jintefqu ħafna flejes mill-istat. Iżda dan il-programm huwa autofinanzjat nafu mill- mill-rapporti dwar il-ħsarat illi kien hemm nafu li l-kontrabandu jirrappreżenta 10 biljun euro f'danni, 9 biljun għall-Istati membri u biljun għall-Unjoni Ewropea. Għalhekk kull euro illi aħna qegħdin nonfqu f'dan il-programm huwa euro investit tajjeb ħafna għaliex qed jipproteġi l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Il-kontrabandu jisir aktar diffiċli għalhekk ukoll idaħħal e, iżid idħul lill-Unjoni Ewropea. Iżda dawn l-istati membri jintlaqtu b'mod differenti u għandhom kompiti differenti. Jiena naqbel ma dak li qalet l-Onorevoli Gressler dwar e, aktar rapporti dettaljati irridu nkunu nafu kif qed jintofqu il-fondi għall maqanijiet. Aħna nafu x'inhi s-sitwazzjoni ta' Rotterdam, per eżempju, per eżempju u l-użu ta' trakkijiet kbar fil-kontrabbandu, fl-attivitajiet ta' kontrabbandu, u għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tkun mamra biex tiddefendi l-interessi tagħha kif qed jiġu użati l fondi eh, fuq livell Ewropew mill ma stat membru li mu personal eh, kemm hu kemm hemm eh, nies involuti, kemm hemm flejjes involuti fit-taħriġ tal-personal irridu ndaħlu klawżola kif qal l-Onorevoli Ashworth jekk ikun hemm każijiet eċċezzjonali il-kofinanzjament nistgħu inżiduh. Fir-rapport tal-Kokobu ġi mitlub ġiet mitluba lista tal-pajjiżi ma naħsibx illi dan jagħmel daqshekk sens huwa daqshekk għaqli għaliex ir-rotot jistgħu jinbidlu malajr dawk li jagħmlu l-kontrabandu jistgħu jirreaġixxu għal din il-lista tagħna dawn il-proposti tagħna. Għal dastant, Jena favur illi inżidu il-livell ta' kofinanzjament imma mhux biex namlu din dan il-katalogu din il-lista ta' pajjiżi għaliex il-pajjiżi dawn jistgħu jinbidlu. U ma rridux lanqas nivolvu l-esperti hawnhekk. Irridu nibatu, irridu nagħtu mandat lil olaf biex huma jsegu kriterji ċari biex inkunu nistgħu nifmu jekk hemmx possibilità ta' livell ta' kofinanzjament aktar oli f'ċertu każijiet partikolari. Ukoll inqisu il-ħtiġijiet tal-budget. Il-kriterji du jiġu stabiliti aħna għalhekk ninsabu hawnhekk iżda jiena ma naqbilx ma' din il-lista ta' pajjiżi. Għaliex Umbat kull stat ser jgħid illi eh, u jrid illi jiddaħħal f'din il-lista. L-Onorevol Gariga. Kasi ninguno se akkordarà eh, perché non stavan aki, pero Iva, jiena naħseb forsi tiftakru ma mhux kulħadd għax mhux kulħadd kun hawn ma dan il-programm Hercules eh, ġi minn inizjattiva li tieħed ħafna tieħed ħafna snin ilu fil-Parlament Ewropew meta kellna investigazzjoni fuq kontrabandu fl-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu fuq is-sena design. Jiena l-emendi li qed jiġu ppreżentati minn Richard naħseb li huma tajbin iżda nixtieq ninsisti naqri żjed u għandna ħin eh, biex nanalizzawha fid dettall eh, naraw din il-bidla fil-kofinanzjar. Jiena nista' nifhem l-idea ta' Richard li jipprova jifranka il-flus mill-budget tal-Unjoni Ewropea u jillimita il-kofinanzjar għal dawk il-każijiet fejn ikun neċessari, ġbir każijiet eċċezzjonali, Iżda hemm bżonn li nanalizzaw l-effetti kollaterali li jista' jkollu dan għal dawk il-pajjiżi li għandhom budget aktar eh, dajfa, ġifieri jekk naqsulhom il-kofinanzjar x'ħajġrilhom ħafna drabi eh, dawk il-problemi qegħdin jiġu identifikati propju f'dawk il-pajjiżi li għandhom struttura amministrattiva żjed dajfa għalek jina fuq din il-kwistjoni tal-kofinanzjar, jina naħseb li jgħamil iżjed sens li inżommu l-proposta eh, inizjali ta' Olaf U ejja ma noqdu attenti li ma jmux biex nifrankaw ftit flus tal-budget Ewropew fi kwantitajiet dejjem iżar nispiċċaw e, niltaqgħu mal-erq tal-problema ġifieri l-eżistenza tal-kontrabandu illegali tas-sigaretti u dan il-falsifikar jibqa' hemm u joħloq iżjed problemi kemm budget tal-komunità kif ukoll anka fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena sakemm Richard m'għandux ġustifikazzjonijiet verament b'saħħithom biex inaqqas ir-rata tal-kofinanzjar minna m'għandniex immissu l-livelli tal-kofinanzjar. Grazzi. Merci. Grazzi. Onorevole Muller. Grazie President. Jiena bħal Salvador u kol kont membru ta' dan l-ewel kumitat ta' inkjesta fl-1995 u kol u dan kien kumitat importanti immens għalli aħna għamilna proposti illi fl-opinjoni tiegħi kienu proposti illi rendew ħafna mhux bizdin din il-proposta imma wkoll it-trasmissjoni elettronika tad-data kienet ċaġan kredibli illi aħna f'dak il-kumitat għamilna dan meta kollox fl-1995 kien eh, Eh, jiġi mmexxi mill-posta mill-posta mhux mill-posta elettronika. Meta dan il-Parlament jaħseb li riżorsi propi għandhom ikunu il-fattur ewlieni tal-qafas finanzjarju multianwali il-ġdid dan ifisser li awtomatikament aħna irridu nikkontrollawh. Ikun jismu xikun jismu Herkul tlieta jew xi ħaġa oħra, aħna rridu nagħmlu kontroll dan huwa l-kompetu tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa għandna l-dazju fuq l-importazzjonijiet u rridu nikkonċentraw fuq dawn it-taxxi fuq l-importazzjonijiet u rridu nassiguraw illi dawn jinġabru u importanti li konna kem jista' jkun kofinanzjament mill-Ewropa innifisa ma t tiddependi kompletament fuq l-istati membri. Jiena m'għandix idea bħalissa dwar kif il-kofinanzjament qegħdin jirregolamentaw l-istati membri jekk dan qed jiġri. Jiena naħseb illi huwa importanti li meta jkollna rizorsi propji tal-Unjoni Ewropea aħna rdu niffukaw f'dawk il-partijiet tal-Ewropa fej jinġabru l-iktar riżorsi propri u taċa fuq il-valur miżjud hija importanti f'dan ir-rigward. Jiena naf x'ħetejt Inge issa. Ser nibqgħu nilabu din il-logħba tal-ping pong. Inge, tista' twieġeb. Fil-kofinanzjament il l ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa Rotterdam. Aħna morna f'dan il-port. Huwa port sabiħ ħafna. Iżda ovvjament hemmhekk jidħol minn kollox u għalhekk iridu niffukaw fuq dan il-port u dan għadu lanqas uża euro biss mill-programm mil Hercule Hija ħasra din, iżda kulħadd jipprova jagħmel dak li jaqbillu. Biex jagħmel kemm jista' jkun profitt, jiena qed nitkellem dwar interessi fuq medda twila ta' żmien u interessi kollettivi. Iva, Rotterdam huwa port sabiħ ħafna. Jiena naħseb il-lanqas Hamburg mandu bżonn dawn is sussidi lanqas Marsilja għaliex imbagħad nafu fejn nistgħu nispiċċaw. Eżis kollegi. Aħna għandna problema qudiemna. Problema delikata mens. U għalhekk bħala kumitat għal budget aħna bħala istint biex ngħidlek dejjem nitkellmu dwar l-aspett finanzjarju, iżda l lin minn dan l-aspett marbut mal-finanzi li niġbru fl-imkien 27 ġens fil-spazju fejn kulħadd jista' jitċaqlaq mingħajr limiti, dan huwa riskju kbir hawnhekk għaliex kollox jitċaqlaq b'mod liberu, prodotti, kapital, persuni, iżda fl-istess waqt hemm liġijiet differenti f'ħafna setturi. U aħna nixtiequ illi nibqaw nejxu hekk grazzi għal prinċipju ta' sussidjarjetà. Iżda xi fisser dan dan iħeġġeġ il-moviment, iċ-ċaqliq u l-dawk li għamlu traffikar uħut u legali dwar uħut hemm sanzjonijiet legali uħut huma awtorizzati imma jista' jkollhom effetti negattivi anke fir-rigward tas-saħħa u għalhekk hawnhekk l-Unjoni għandha responsabilità. Trid tiżgura li dak kollu li jikser il-liġi ikun is-sanzjonat min jikser il-liġi ikun is-sanzjonat u għall-inqas dan l-ispirtu tal-liġijiet ikun imħares. Dan huwa kompitu tal-Unjoni Ewropea, kompitu delikat, delikat grazzi għall-Parlament u għall-programm Hercule. Aħna hawnhekk fostna għanna ħafna persuni li kienu huma illi faslu dan li ħarġu bl-ideja ta' dan il-programm. Ġifiri, din l-ideja ta' kontrabantu ta' sigaretti għanna nindirizzawa l-sħiħ. Il-kollega Ashworth ressa għawnek il-pozizjoniet tijaw dwar Herkul tlieta illi din narawa illi it-tletta hija it-tlettax il-kompitu ta' saħħa li kellu Erkole. Dan huwa dibattitu tassew importanti, rapportaj tiegħi ħaġa. Iva, inti tkellem tajjeb dwar ħafna mill-punti li jiena naqbel magħhom perfettament. Jiena impressjonat b'ħafna mill-esperjenzi, mill-memorji tal-kollegi tiegħi ilhom hawnhekk mill-1995. Salvador, Jan, Iżda jiena ser nirrapporta u lill l-kollega tana għalix jena sodisfatti li jintom tiftakruħ. Għawn żewġ punti serji għawnek l ewwel net jena naqbel mal-kumenti tal-onorevoli guys illi dan dinija rizorsa propja u aħna rridu nkunu responsabli mill-mod ta' kif aħna niġbruhom għom dawn ir-rizorsi. U jiena rajt birreqqa xi rakkomandat Olaf. U ħad bis-serjetà l-kummenti tagħhom minħal oħra rridu wkoll niżguraw illi ikun hemm attività effettiva u tabilħa ti tirrappreżenta valur għal flusna. U jiena hawnhekk għawajtu li qalbi anke l-kummenti tal-Onorevoli Gressler għawaw li qalbi dwar din il-kwistjoni jiena lest li nirċivi aktar suġġerimenti u ninsab herqan illi nagħmel aktar diskussjonijiet magħhom e kif dan ir-rapport ikompli evolvi. Grazzi. Okay, thank you, Mr. Rapporteur. Um, uh, Utah et, et um, Salvador me disaient que... Grazie, Utah, Salvador, alluli. illi dan il-komitat li kien immexxi minn Dimo Teatu dak iż-żmien, President tal-Kumitat Kont, il rapporter kien konservatur tar-Renju Unit, Bumam. Skont ma qal Salvador, u għalhekk hemm tradizzjoni twila ta' konservaturi hawnhekk. Iżda jista' jkun illi kien hemm emendi minn tal-gruppi l-oħra dwar l-iskeda, l-kalendarju, il-skadenza, l-emendi għal-15 ottubru f'dan il-Kumitat għal-Budget ser nivvotaw fis-sitta ta' novembru il-Kumitat kont ser tadotta il-rapport fil-15 ta' novembru umbat dan jaddi għal plenarja ta' Diċembru. Kollegi, grazzi għal-rapporter stana aħna l-estajna l-punti kolla l-lum kodanjajna ħafna ħin għalix mux tal-li mux sen il-taqaw il-lejla, imma tal-li u kol dal-ħodu l-estejna kmini. Qabel ma nsemmilkom nixtieq nagħmel proposta għal ġimgħa d-dieħla. Ħafna minnkom il-ġimgħa d-dieħla għandhom aġenda mimlija daqsbajda fi rigward tal-budget Ewropew. Għaliex ser ikun hemm kolazzjon, ser ikun hemm breakfast, ta' xogħol, ta' ħidma mal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali it-tlieta 16 l-4-17 ottubru ser ikun hemm il-grupp ta' kuntat ta' filgħodu imbagħad itħejjaqa' trilogu u it-trilogu dwar il-budget 2013. Imbagħad ser ikun hemm il-laqgħa tal-Kumitat tal-Budget illi hija prevista għal ħamis 18 filgħodu u filgħaxija. Wara li kuntatjajt is-sekretarjat nixtieq niproponi biex nifukaw il-laqa ta' 18 u eh, nifukaw fuq il-laqa ta' 18 u nilimitawa biex għal filgħodu jekk taqblu. Hemm ukoll laqa tal-koordinaturi fl-14 tax-xar. Għalissa nħallu hemmhekk bħal alternativa, mbagħad naraw hekk ikonniex bżonna, ikonniex bżonn niltaqgħu. Xorta waħda, il-ħamis wara nofsinhar ser ikun liberu. Sakemm m'hawn xi ħadd illi ta' bilħaq irid jaħdem il-ħamis wara nofsinhar mit-tlieta sa' sitta u nofs. Tajjeb għalikom. Tajjeb wis. Taqbel Salvador. Il-ħamis 18 tax-xahar ser niltaqgħu fil-ħodu. Mais raison de plus. Raison de... plus. Anna raġuni oħra. Ivanna, raġuni oħra. Ser nħallikom liberi biex tkunu tistaw tmorru Bukarest. Xi tridu aktar? Nekket proponu li nikkanċella illa jiddispeċini Salvador kandidat għal presidenza tal-PPE jiddispeċini li ser tiltaqgħu dakinhar f'Bukarest. Tajja, wis nagħmlu hekk il sessjoni hija magħluqa. Ftakru il-karta tal-vot tagħkom jgħid il-President.